ta' difensur ta' tridiet tal-bnidem fir-Russja u l-ewwel net għandi nagħti l kelma li rapporter ta' dan il-dokument u hawnhekk għandna s-Sinjura Hidi Holtala u għandha żewġ minuti. Grazzi. Mela, aħna rridu nosservaw minuta ta' silenzju nixalu dawl, nixalu l-xemad biex nosservaw u norru solidarieta ma' dawk li inqatlu fil-Kawkasus. Irridu nitkellmu fuq Natalja Estinevana u Kerja Prajlov, Anna Paludjavska, li kienu nies li kienu fil-ġlida tagħhom kontra favuri drittijiet tal-bniedem tilfu ħajjithom. Sfortunatament aħna ma konniex kapaċi ntuhom appoġġ biżżejjed biex inżommuhom ħajjin. Hija sorprendenti dil ħaġa meta naraw li r-Russja ma rnexxiliex. Timplimenta livelli għal drittijiet tal-bniedem u anki tagħmel investigazzjonijiet kif suppost. Speċjalment dawn it-tip ta' til. U aħna nafu u koll li l-Unjoni Ewropea qalet li Russija li hija mħasba ħafna dwar dan it-tip ta' til għaxi tipproteġi u tiddefendi dritti tal-bnidem, tittassikura li l-Russija timplementa livelli ta' dritti tal-bnidem. Pero kif ħanamlu dan? Kif ħanaraw li l-progress qed isir? Kif sar nassikuraw li dawn il-kwistjonijiet qegħdin fuq l agenda meta ħna ikollna diskussjonijiet mar-Russja? Rridu wkoll naħsbu dwar kif aħna nistaw nejnu l-attivisti favur id-drittijiet tal-bniedem, speċjalment fir-Russja l-lum il-ġurnata. Rridu naraw kif nistaw niprovdu protezzjoni l persuni li għedin fil-periklu. L-Unjoni Ewropew jew l-istituzzjonijiet tagħha jistgħu jgħinuhom il dawn in-nies biex speċjalment meta jkunu f'sitwazzjoni ta' emerġenza biex jaħarbu mir-Russja jekk ħajtom tkun fil-periklu. Jekk għana nħossu li huwa importanti li għal-Parlament Ewropew biex ikun forma ta' ċentru biex kunem trasmissjoni ta' informazzjoni dwar dritt tal-bniedem u dwar id-difensuri ta' drittijiet tal-bniedem, speċjalment meta ħajtom ikunu fil-periklu, għandna ngħinuhom flimkien ma' istituzzjonijiet waħda. Meta Sinjura Polizzowska kienet għadha ħajja, kienet qalet li għatem ħafna xi tissir, però xejn ma kienet issir. Grazzi tassew. Issa l-kellim li jmiss għan Nassur de Kaiser, għal-minuta u nofs. Signora de Kaiser. Iva, grazzi ħafna Sur President. Jina ma tantx għandihin biex nitkellem, però permetti li nħudin l-opportunità biex nispeċifika l-pożizzjoni tal-grupp tijaj li ma formax il-mozzjoni konġunta u fil-fatt qed nippreżenta mozzjoni separata. Aħna naqblu bisħiħ ma l-mozzjoni konġunta dak li għandu x'jaqsam ma Natalja Ezmirinova Alek Jabrailov u Anastasia Barburova. Aħna konna verament xokkati b'dawn il-qtil, dan il-qtil. Numru ta' dawn huma biss numru ta' ċittadini li nqatlu fost lista sħiħa ta' nies li tilfu ħajtu minħabba l-ġrieda tagħhom dwar id-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċeċnja u fir-Russja. Aħna hawnhekk tkellimna dwar l-attak, tlabna l-inkjesta u rejna ħsib tagħna dwar deteriorazzjoni fil-klima li qiegħda tinfirex fost dawn l-attivisti ta' drittijiet tal bnidem però f'din il-mozzjoni konġunta, din ir rezoluzzjoni aħna koprejna il-situazzjoni tkola ta' Kawkusus ta' Tramuntana, għax aħna ħassejna li jista' jkun hemm oqsma oħra, jiena lesta l-inħares lejn dan, hemm riżoluzzjoni qabel u di qabel l-Unjoni Ewropea u Summit ta' Russija nixtiequ fil-fatt inħarsu lejn l-attivisti ta' dritti tal-bniedem id-defensiva ta' dawn l-attivisti di għandha tkun parti sħaf din fir-reżoluzzjoni. Irridu naraw relazzjoni tagħna wkoll flimkien ma' Russja u niddiskutuhom daw il-punti. Din hija kwistjoni f'waqta u rridu naraw eżattament fi ħanamluha din hija kwistjoni politika u tiġi trattata politikament u mhux biss illum taħt kwistjoni ta' urġenza u għalhekk aħna enfasizajna din l-isfumatura. Aħna naqblu però mal-gruppi l-oħra wkoll. Issa għanna Signora Weber għal żewġ minuti. Grazie tassew, Sur President. Ziz kollegi, permettu li żewġ fatti din is-sena f'jannar is-sur Markelov, l-avukat li kienet eh, jiddefendi s-Sinjora Politeska, spiċċa kien attakkat f'Moskwa. Fl-istess okkażjoni Anastija Baraburova, ġurnalista li provat proteġih, spiċċat eh, sparaw la qatluha. Natalja Somelova f'jannar, attivista ta' drittijiet tal-bnidem u ġurnalista, instabet fin Gussetja wara li nħatfet minn persuni armati rip ċeċnija. Inqas minn xar, attivista oħra, il sinjura Soladava u l-raġel tagħha inħatfu inqatlu. Fawissu ġurnalista Abdullah Malika Manalov inqasparawla u qatluha wara li dan ħalla il-dar tiegħu sitt ah, ġurnalisti u attivisti ta' drittijiet tal-bniedem inqas minn tmien xhur inqatlu til ħajjithom. Dan l ħtif u l-qtil huwa biss il-bidu ta' deteriorazzjoni ta' situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fir-Russja fer il-ħna indipendenti, avukati, ġurnalisti u attivisti oħra edin jaffaċċjaw violenza, teddit u prosekuzzjoni inġusta il-ksur fil drittijiet tal-bnedem fir russja speċjalment fil-Kawkasus, fil-Tramuntana tal-Kawkasus, ma jistgħux jibqgħu injurati. Ma nistgħux jinkunu passivi u nemnu li il- Russja tant b'saħħitha li għandha l-aktar servizzi intelligenti fid-dinja mhix kapaċi ssib il-perpetraturi ta' dawn. U tagħmel ġustizzja aħna minkejja l-kuluri politiċi tagħna aħna rridu nifmu li persuna li ma tkunx ikkastigata wara li tkun għamlet ħsara u kisret eh, drittijiet tal-ġli tal-bniedem u l-fatt li ma jkunx hemm liġi dan ma jistax ikompli seħ. L-awtoritajiet iridu jaraw li jkun hemm is-sigurtà u l-libertà ħiesa ta' moviment u anki l-espressjoni tal-kelma li dawn jiġu rispettati skont id-dikirazzjoni tal-ġnus maquda u l-konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi tas-sew u l-kellim li jmiss għandna sur Possil. Sur President, membru anzjan, ex-membru anzjan, kien dejjem jintalab jekk u xtaqx ikun membru tal-Parlament Ewropew mifluk ikun imperatur. Pero għalli, għax kien jgħid nipreferi nkun imperatur milli deputat. Pero salina deputat nista najdlu li nofs ras Aħna entità politika. U għalhekk nistgħu nitkellmu u ngħidu xinu x'inhi l-verità. Aħna ngħidu li meta xi ħaġa tkun tinten tinten mill-bidu sal-aħħar. U fil-fatt dan il-qtil fil-Kawkasus Mhix eh, kwistjoni ta' incident jew ġrat hekk, però ġara minħabba li il-Sur Putin qed jerġa' jieħu seta fideħ. Qed naraw traċeċ sħaħ ta' dem li waslu għacċeċnina. Em Hemm numru ta' attakki fuq il-popolazzjoni ċivili u anki qed ikun hemm ksir ta' drittijiet tal-bniedem, qed l-attivisti ta' drittijiet tal-bniedem jiġu attakkati. U dawn ma nies li qegħdin jiġġieldu mhux biss drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċeċnija manka r-Russja Demokratika u relazzjonijiet paċifiċi bejn ir-Russi u ċeċeni. U dawn in-nies qegħdin jinqatlu wieħed wara l U għalek, Signora De Kaiser, għana ridna li kan l-għadua pala urġenz, najdu li dinja urġenza. Nkella għana nidru boloħ nis jirċivu l-premju għall-impen tagħhom għad-drittijiet tal-bniedem terġa' jinqatlu qudiem għajnejna u kif nafu fir-Russja qed iħarsu lejn jekk aħna xi nirreaġixxu għalhekk irridu nirreaġixxu mal-ewwel u ngħidu ngħidu mal-ewwel li il irrid ikun hemm waqfien għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem u rrid ikun hemm Waqfien għal qatil misterjużi. Grazzi. Következő felszólaló egy percben. Grazzi ħafna issa għal minuta issur sur Poreba. Sur President, il-Parlament għal darboħra qed jitkellem dwar il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fir-Russja għal U issa dawn il-kwistjonijiet kollha huma akkumpanjati minn eżempji ta' ksur ta' drittijiet ta' attivisti li jaħdmu favuri drittijiet tal-bniedem. U l-autoritajiet għandhom nuqqas ta' riżultati konkreti. U hemm ħafna kriminali li għadhom eh, liberi. Dan ifisser li hemm nuqqas ta' ftejim ta' biex biex twaqqaf din il-ħaġa, irrid ikun hemm prosekuzzjoni biex il-kriminali fir-Russja jiġu kastigati. Grazzi ħafna. Il-kellim għalini li mis is-Sinjura Ernst għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjuri. Jiena ġdida f'dan il-Parlament għal daqstant. Nixtieq nispjega li l-partit tiegħi fil-Ġermanja uh, id-drittijiet tal-bniedem huma ferm importanti kwalunkwe ksur ta' drittijiet tal-bniedem hija xi ħaġa li aħna nikkundannaw fi kwalunkwe każ. U dan mandux x'jaqsam ma' interferenza pereżempju f'affarijiet domestiċi u nazzjonali. Matul is-snin jiena kont imħasba minħabba l-fatt li attivisti ta' drittijiet tal-bniedem ġewwa iċċeċnija bħal per eżempju Sur Marklov huma eżempji ta' eh, ta' daw l-affarijiet li qegħdin jiġru għal daqstant aħna illum irridu nitrattaw dawn il-kwistjonijiet li l hom jiġru ħafna snin kwistjonijiet per eżempju pal tana Politowskaja sissa għadhom bla ebda riżultati u din hija dan huwa din xi ħażina għal daqstan xi ħadd irid jiġi arrestat xi ħadd għandu t-tort għal dan il-qtil tagħha. Aħna qegħdin nistennew spjegazzjoni għal dawn eh, għal dan il-qtil ta' dawn in-nies. Ir-Russja ma tistax tibqa' tistenna. Trid tibda tiġġielet għad-drittijiet tal-bniedem. Trid tieħu ħsieb id-drittijiet tal-bniedem għaliex hemm nuqqas tal-preservazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u dan qed joħloq ħafna eh, tħassib fost in-nies. Dan għandu jiġi diskuss fis-summit mar Russja hija xi ħaġa li m'għandniex ninsew. Ir-Russja titratta e, il-kwistjonijiet ta' drittijiet ta' bniedem u aħna wkoll natu nagħtuhom iktar priorità u ma nistennew sal-ħamis wara nofsinhar biex niddiskutu dawn l-affarijiet. Għandna ħafna kwistjonijiet bħal pereżempju kwistjonijiet ekonomiċi, però din hija importanti u titinata l priorita Issa fissem il-gruppi politiċi is-sur Kazmerek għal ġiex minuti. Sur President, Sinjuri, f'pajjiż f'ħafna kriminalità min qed jgħid li dawn in-nies qed imutu b'kombinazzjoni għaliex dawn il-pajjiż hemm ħafna vittmi ta' kriminalità mhux organizzata. Illum fi 17 ta' Settembru rrid infakkarkom fis sabajn anniversarju tal-aggressjoni sovjetika kontra l-Polonja. Wara dan l-attakk is-Sovjetiċi qatlu tal-inqas 21,000 persuna pollakka u qed insemmi dan għaliex lum fil russja dan l-avveniment jiġi deskritt bħala kriminalità mhux organizzata bħalma jitkellmu uh, fir-rigward tal-qtil ta' dawn l-attivisti ta' drittijiet tal-bniedem. Fir-Russja dan il-fenomenu jiġi uh, interpretat bħala attività kriminali natura sistematika ta' dan il-fenomenu juri li hemm xi ħaġa fil-klima eh, fis-soċjetà tar-Russja li jippermettu li dawn l-affarijiet dan il-qtil isir daqshekk spiss. Jiena inħoss li eh, għaj riżoluzzjoni tagħna hija bbilanċjata u ser tgħin lir russja solvi din il-problema. Il-kellim li miss is-sur Paletskis għal minuta u nofs. Grazzi, Sir President. Il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi wkoll għandu tħassib dwar dak li qed jiġri fir-Russja. Eh, Anna Politowska, Sinjura eh, Zeremiva u oħrajn kollha inqatlu ġew maqtula u aħna m'għandniex ninsewa din il-ħaġa għandna nikkundannaw il dawk li qatluhom. U għaliex għandna din it-tip ta' nuqqas ta' ta' kastigi għal dawn dawn l-affarijiet, bħal pereżempju fir russja Is-sur Medvedev wiet li ser isib lil dawk responsabbli għal eh, dan dawn il-qtil kollha. Dan kien il-kliem tiegħu u ta' oħrajn qablu wkoll, però dan huwa biss kliem u żmien qed jurina jekk hux ser iżomm il-wedit tiegħu u l-obbligi tiegħu. Aħna rridu nevalwaw l-azzjonijiet tar-Russja għal daqstant is-Soċjalisti Demokratiċi deċidew li ser jadottaw dokument tagħhom. Aħna nħossu li sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fir-Russja tista' titjieb jekk ikun hemm konsultazzjonijiet bejn Russja u, l-Unjoni Ewropea u l-konsultazzjonijiet jiżdiedu. Aħna rridu ninkludu ħafna iktar negozjati u wkoll is-sem ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi organizzazzjonijiet russi wkoll. Naħseb li din hija xi ferm importanti irridu nagħtu aktar importanzjali għalija f'negozjatijiet futuri. Grazzi ħafna, il-kellim li mis is-Sinjura Andri kiena għal minuta. Grazzi. Sur President, din id-diskussjoni ta' dwar kwistjonijiet li qegħdin nisaħu fil russja ta' importanza kbira. Aħna qegħdin nisimaw ħafna drabi dwar til ta' difensuri ta' drittijiet tal-bniedem pal til li seħ riċentament. L-Unjoni Ewropea m'għandix tinjora dawn dan l-atteġġament, dan il-qtil ta' difensuri ta' drittijiet tal-bniedem. Għaldaqstant, meta aħna nitkellmu mar-Russjan nfakruhom li l-investigazzjonijiet qed jieħdu wisq fit-tul u min qed jagħmel din il-kriminalità mhux qed jiġi kkastigat. Din hija xi ħaġa mhux aċċettabbli b'mod partikolari fir rigward taċ-Ċeċnija fejn hemm ħafna kriminalità. Aħna rridu niddifendu id-drittijiet tal-bniedem, il-ħajja tal-bniedem u mem lebda valur li huwa ta' aktar importanza minn dan il-valur. Jiena nħoss li s-sur Medvedev għandu jkun personalment responsabli biex jassigura li l-investigazzjonijiet isiru u dawn in-nies kriminali jitres qudiem il-qorti. Grazzi ħafna il-kellim li jnimissu għas-sur kellim għal-minuta. Is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal bnidem fir-Russja nbidlet imma għallar. Meta nitolbu li l-autorità russa biex tagħmel minn kollox biex tirrandu din is-sitwazzjoni aħna nafu li hemm nuqqas ta' rieda biex tagħmel xi ħaġa. Jistgħu jagħmlu xi ħaġa. Però il-Kremlin il rit joffri l-influenza tiegħu biex itejjeb din is-sitwazzjoni. Hemm sistema ġudizzjarja Russa li suppost tit tipproteġi lil dawn in-nies. Il-messaġġ tagħna llum għandu jkun indirizzat lill gvernijiet tal-Unjoni Ewropea u lill-Kummissjoni sakemm il-Kremlin ma jibqa jibqa ma jagħmel xejn mhux qed jieħu deċiżjonijiet f'dan ir-rigward rajna li mar nexxilna noħorġu eh, lebda talima mill-qtil tal-Sinjura eh, Politovskaja. Grazzi ħafna. Il-kellim eh, li missu għas-sur Sonika l-minuta. Illum hija ġurnata simbolika ħafna fir rigward tal-violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. 70 sena ilu l-armata l-ħamra flimkien ma' Hitler okkupat terz tat-territorju Pollak. L-armata ta' Stalin atlet eluf ta' Pollakki u Permezz ta' l-approvazzjoni ta' Stalin bosta Pollaki eh, Pollakki inqatlu. Iż-17 ta' settembru hija ġurnata ta' mistija għal russja Ir-Russja ma tistax tikkonfronta l-passat tagħha u sissa eh, eh, Moska qatt ma fetħet l-arkivji tagħha u qatt ma tat informazzjoni ta' dan il-qtil kollu li sar ġewwa Katin fil-istorja ta' kull pajjiż hemm uh, mumenti ħżiena ħafna, però kull pajjiż irid jiffaċċja l-passat tiegħu bħal pereżempju il-Ġermanja. Meta jsir dan biss il-passat ikun jista' jieqaf jippersegwita lir-Russja. Isir biss meta huma jiddeċiedu li jindirizzaw il-kwistjonijiet tagħhom u hemmhekk biss ir-Russja tkun tista' teħles mill-effetti ta' Stalin iċ-ċittadini tagħha bħalissa qegħdin jiġġieldu għad-drittijiet tal-bniedem u għad-demokrazija. Aħna għandna niftakru lil dawk kollha li jinqatlu. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss was-Sur Tavares. Il-wara nofsinhar tajjeb kulħadd. Il-qtil tas Natalja Estemirova hija xi ħaġa li għajmet A kbir. Aħna il-koll eh, konna nafu li kienet attivista mbagħad sirna nafu li din inqatlet f'qasir żmien. Kif qalet e, kollega tiegħi aħna nħossu li rridu niddefendu il-persuni li jġildu għat-tiet tal-bnidem f'kwalunkwe pajjiż l-attakki fuq dawn id-difensuri ta' drittijiet tal-bniedem fir-Russja huma inkwetanti ħafna għaliex din hija forma ta' intimidazzjoni u qed toħloq trauma lil dawk in kollha li qegħdin jippruvaw jiddefendu drittijiet tal-bniedem ġewwa Russja. Dan huwa attakk li qed jimminna is-sitwazzjoni kollha ta' drittijiet tal-bniedem. Allura, l-effett ta' dawn l-affarijiet, ta' dawn il-kwistjonijiet huma ferm inkwetanti u ma nistawx imbassruhom. Irrid ikun hemm inkjesta effettiva u ta' malajr kemm jista' jkun u li tassigura s-sigurtà ta' drittijiet tal-bniedem li xek ma jisirx hekk is-sitwazzjoni ser tkun ser issir gravi ħafna. Daqstant jiena ser nivvota favur din ir-riżoluzzjoni u ser nibqa' segwi dawn l-appelli lill-awtoritajiet Russi biex bekk niprotegġu id-drittijiet ta' attivisti ta' drittijiet tal-nidem. Jiena ġej mill-Portugal naħa l-oħra tal-Ewropa u diħla sejr r Russja. Unħos li relazzjoni bejn l-Ewropa u r-Russja huma ta' importanza kbira. russja eh, l-Ewropa għandu jkollha relazzjoni tajbin mal russja u għandha tgħinha fid diffiża eh, ta' dawn il-drittijiet tal-bniedem biex bekk tipproteġi liċ-ċittadini Russi. Grazie ħafna. Issa ser naddu għal KHDI l-ewwel kellim hija Sinjura Korola. Um, Arvoisa puhemies, teidän... Għandek minuta, sinjura. Grazie ħafna. Teidän kommenttinne ihmisoikeuksien puolesta. Jien nixtieq nikkumenta fuq kontribut li kisar qabel dwar ix-xogħol eh, ix-xogħol għad dritti tal-bniedem mhux ħaġa ta' xelluk biss imma wkoll tal-lemini ħaġa waraw flimkien. Fawwek fil-plenarju fejn il-maġġoranza tal-deputati ġa sejrin kważi d-dar qed nitkellmu fuq din il-kwistjoni. il kwistjoni u aħna għanna nippruvaw namlu eh, l-affarijiet li li din is-sessjoni tkun fil ofol u dan suġġett ikun parti ċentrali dak li namlu aħna dak li għandu xaqsam il-ħarsin tabliti ta' bnidem jgħidu għaliex tagħmlu daw l-emendi eh, għad-drittijiet tal-bidi mekk aħna għandna kumitat għal dan. Allura jiena ħoss li hemm xi ħaġa li mhux f'posta jekk il-sottokumitat ta' dritti tal-bniedem huwa issu xi tip ta' um, post magħluq din xi ħaġa tajba rridu nikkooperaw flimkien f'dan grazzi. Mr. Christian Vigenin. Grazzi ħafna l-kellim li miss eh, Sur Vigenin. Grazzi ħafna. Sur President, jien nixtieq nirrispondi lis sur Posselt. Dak li għamlet is-Sinjura De Kejza biex tiddefendi drittijiet tal-bniedem mhijiex xi ħaġa li għandha tiġi kritikata jew sfidata. Hija dejjem ħadet ir-responsabilitajiet tagħha bis-serjetà ħafna. U allura ma naħsibx li hemm xi ħadd li jista' jiddubita fl-impenn ta' Soċjalisti Demokratiċi biex jiddefendu drittijiet tal-bniedem aħna dejjem għamilna hekk anka mal grupp tiegħek sur posilt fejn ġieli kien hemm minn prova jala għajne għal kriminalità ġewwa Guantanamo u l-Iraq. Din il-kwistjoni tar-Russja ta' drittijiet tal-bniedem hija xi ħaġa serja ħafna u r-riżoluzzjoni tagħna hija waħda b'saħħitha. Aħna fl-istazzjoni nħossu li l-Parlament irid jara dawn il-kwistjonijiet każ -kas, aktar milli jindirizza lista ta' domandi lir russja Unbad dawn ikun jista' jprovdu riżultati il-ġimgħa d-dieħla id-delegazzjoni ta' Soċjalisti Demokratiċi se tmur Moska u ser insaqsu domandi speċifiċi. Allura, ejjew nieħdu opportunitajiet bħal bħal tal-lum biex intejbu situazzjoni fir-Russja. Mr. Mikolasczyk. Grazzi ħafna ziz kollegi jekk joġobkom permettu li sabiex ngħidilkom kemm minix kemm ngħid kemm jiena ddiżappuntat, jiena verament xokjat minħabba Ehm, l tal-attivisti illi verament kienu ħadu pensa biex jinżammu drittijiet tal-bniedem u tinżammu l ġustizzja aħna rridu nagħmlu da kollu li nistaw sabiex dawk li huma responsabbli għal dawn il-qtil jinstabu u jinstabu ħatja. Skont il-Konvenzjoni Internazzjonali anka kien hemm Sfortunatament dal-laħar fuq livell internazzjonali, skużawni, kien hemm konflitt bej ir-Russja u l-Ġorġa. Huwa importanti ħafna li l-gvern Russu jieħu pożizzjoni ċara dwar il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna, Sur President. L-iżvilupp tal-affarijiet fir-Russja, tal-relazzjonijiet fir-Russja skont dawn il-qtil, minħabba dawn il-qtil, qegħdin imorru dejjem għall minoritajiet etniċi qegħdin ibatu l-kampanji għal ħelsien qed ikunu marginalizzati u qed jippruvaw jibwaqfu u jikwitaw kollox minnaħat tal-gvern. Pero aħna dejjem naraw li jissuru ħafna abbużi fir-Russja u dawn l-abbużi mhux qed ikunu kastigati. Ir-Russja mhijiex mdorrija mir-regolamentazzjoni tal-regoli tal-Unjoni Ewropea u dan kien ċaru kol anke sajf li għadda. Però hemm ċertu kwistjonijiet li għadhom strateġiċi f'din il-kwistjoni aħna ma nistawx ninsew li aħna rridu nkomplu niddifendu l-libertajiet u l-ħelsien ta' ċittadini minħabba illi kulħadd għandu jgħix flimkien fil-paċi u s-sigurtà. Grazzi ħafna. U issa is-Sinjura Krista Morva għal-minuta. Grazzi ħafna. Għal kwarta seklu ili niprofa niddefendi drittijiet tal-bniedem bħala avukata u jiena jkolli ngħid illi jiena verament inħoss għal kollegi tiegħi għal daw il-kollegi illi għandhom din il-missjoni nies illi tilfu ħajjithom għal din il-missjoni u jiena verament nixtieq nagħti l-kondoljanzi l-raba l-ħbib tagħhom. Jiena naħseb li fdaw ċirkostanzi għandna l-ewwel nett nitolbu li jkun hemm inkjesta dettaljata kif suppost min-naħa tal-awtoritajiet Russi u nittama illi il parlament Ewropew ħajkollu leġitimità sabiex jagħmlu dan. U għalfejn dan minħabba li aħna għandna domandi għal stati membri oħrajn, pero jekk jiġi xi ħaġa pereżempju fil-pajjiżi tagħna fil-stati membri, pereżempju fl-Ungerija, hemm ħafna u ħafna ksur ta' drittijiet tal-bniedem, ħafna abbużi. Hemm ħafna nies li jafu dwar xed x'inhuwa għaddej fl-Ungerija, kien hemm min għamel dimostrazzjoni, kem ħafna li parteċipaw fi dimostrazzjoni sabiex ifakru rivoluzzjoni tal-1956 u kienem ħafna abbuż iksur ta' drittijiet tal-bniedem, però l-Parlament Ewropew xorta waħda ma għamel l-ebda investigazzjoni kif suppost u jekk għan ħanibqaw sejrin hekk ħajkonna viċi president fil-sottokumitat tagħna li ħajkun parti mill-gvern mil gvern tal-pajjiż tagħna, ġifieri jekk aħna ma nistax nkunu leġitmi jiena li nitolbu lill pajjiż barra mill-Unjoni Ewropea li anke huma jagħmlu inkjesta Jekk iġobkom, jina naħseb li anka l-abbużi u gsur ta' trittijiet tal-bnidem li saru fl-Ungerija dawn ukoll għandhom ikunu investigati. Grazzi ħafna Iva, użajn aktar ħin minn kanna intenzjoni, pero jina naħseb li dan kien suġġett verament serju, naħseb li kien tajjeb li kulħadd kellu l-opportunità sabiex jitkellem, ġifieri jekk iġobkom ehm, s surprejda issa għal-minuta. Grazzi ħafna disappuntat ħafna bil-fatt li meta aħna tkellimna fuq il-kriżi tal-ħalib kellna kamra mimlija u issa li qed fuq drittijiet tal-bniedem qas bissa 40 persuna u ġew. Jiena mhux qed ngħid li l-ħalib mhuwiex xi ħaġa importanti, però drittijiet tal-bniedem huma ferm iktar importanti huma xi ħaġa ħafna differenti mill-kwistjoni tal-ħalib ġina li nixtieq ngħid ukoll li dis-sena kif tafu kien hemm bosta pajjiżi fl-Ewropa ċentrali u l-Ewropa tal-Lvant qed jiċċelebraw l-20 anniversarju minn mezza spiċċa spiċċat l-era komunista. U l-poter li kien qed imexxi l-era komunista Kienem ħafna, nafu kol li kienem ħafna abbużi kontra drittijiet tal bniedem Aħna nafu li kollha kemm aħna rridu nieħdu azzjoni kontra ehm, il-politika totalitarja. Grazzi ħafna issa naddu għal catch DI u spiċċajna l-proġettura catch DI u naddu issa għal kummissarju Kuneva sabiex trispondi dawn mistoqsijiet. Grazzi ħafna, Sir President, dan id-dibattitu fuq eh, il-ksur ta' Drittijiet tal-bnidem fir-Russja huwa dibattitu importanti ħafna. U eh, sfortunatament f'dawn l-aħħar avvenimenti aħna nistgħu nifhmu iktar x'tip ta' periklu dawn in-nies qegħdin ikollhom fil-ħajja tagħhom. Qed naraw ħafna ksur ta' dritti tal-bniedem u aħna nixtiequ naturalment ukoll insellmu l daw kollha illi tilfu ħajjithom u daw kollha niftakru daw kollha li eh, m'għadhomx magħna. Ħafna żviluppi saru fil- f'dak l-għandu xieqsam id-drittijiet tal bnidem fil-Kawkazju tal-Tramuntana, l-Kummissjoni taf dawn l-iżviluppi dawn huma sħab importanti ħafna tagħna dak li għandu xaqsam proġetti internazzjonali. Il-ċittadini innoċenti ħafna minnhom tilfu ħajjithom minħabba din il-problema illi ila dejja f'dan ir-reġjun. Violenza kontra dawk li jiddefendu drittijiet tal-bniedem mhijiex biss ristretta għal Kawkaż, iżda kien hemm ħafna rapporti wkoll ta' akkużi u attakki kontra ġurnalisti, kontra nisoħra li jiddefendu drittijiet tal-bniedem anka fir russija fit-territorju Russju. L-Unjoni Ewropea għandha tkompli titkellem kontra din il-vjolenza u tisħaq fuq il-fatt li r-Russja għandha żomm mal-impenni illi i Eh, qablet magħhom meta saret membru tal-ċnus smaquta u tal-Kunsil tal-Ewropa. U importanti ħafna illi dawn l-imwiet violenti ta' dawn il-ġurnalisti u attivisti huma investigati u dawk li huma jinstabu ħatja jkunu kastikati kif nuxxira. Jina naħseb ukoll li din dawn il-qtila din iferxu klima ta', ta biża' din iridu nippruvaw naqsuha. Il-President Medvedev qal tkellem kontra dak li huwa jaħseb illi hemm ħażin fir-Russja aħna lesti naturalment li nkomplu nappoġġu lir russja nkaf dak li ntixaqsam riforma ġudizzjarja. L-Unjoni Ewropea għandha l-opportunità sabiex tiddiskuti il-konsens fuq is-suġġett ta' trittijiet tal-bniedem mal-awtoritajiet Russi. Aħna nixtiequ li konna aħna nilqgħu l-approċċ li kellu l-President fl-approċċ tiegħu f'diskussjonijiet magħna. Il- Is-summit bejn Ewropea u Russja għandu jkun opportunità tajba sabiex aħna jkun diskutu dawn is-suġġetti u jkun hemm ukoll diskussjoni bejn l-esperti diskussjoni fuq il drittijiet ċivili hija opportunità ħafna tajba ħafna sabiex aħna nkunu nistgħu niġbdu l-attenzjoni lejn dan is-suġġett. Is-sigurtà tal- tal-bnedmin għandha tkun l-iktar ħaġa li hija importanti għalina. U aħna nisqu illi l-awtoritajiet Russi jagħmlu dak kollu li jistgħu ħalli dawk illi ixerdu id-dem tan-nies maħabba ksur ta' drittijiet tal bnida ma jistgħux jibqgħu jagħmlu hekk mingħajr ma jkunu kastigati. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, signor Kummissarju. Issa għanna diskussjoni fuq ħames missjonijiet ta' riżoluzzjoni ta' kienes Zotis. L-ewwel net ta' Evgeni Sotis, l-għonnet issa nishtiq naddi għal rappresentant tal-Kunsin. Sabiex jitkellem, Iva jina xtaqt